Nixtieq eh, insellem delegazzjoni mill-Parlament Zvizzeru huma qegħdin fil-Gallerija Pubblika il-President tal-Kunsilli tal-Istat u il-President ukoll tal-Kunsill Nazzjonali u għandna numru ta' membri parlamentari min-naħa tal-Iżvizzera. Nilqawhom fostna. Aziz kollegi, ħafna membri tal-komitati tagħna ltaqgħu ma' il-membri li ġew iżuruna mill-Iżvizzera jitkellmu dwar il-futur u l-ġejjin ta' relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżvizzera intom kif għattilkom nilqawkom fostna dan il-Parlament Ewropew u nirringrazzjakom tal-li ġejtu żuruna. Wir kommen nun zur Abstimmung. Issa ser nibdew il-voti. Mela, ħa nibdew bir-rapport tas Sur Grobaċċik, dan huwa ir-rapport